U li qiegħed fuq il-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil. Is-sur la massur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Grazie, President. Il-ħol in tal-FTID u hija l-ewwel pass lejn orientazzjoni miġri tal-ekonomija reali investiment fuq medda twila ta' żmien għal xi ġimgħat issa il muturi ta' tkabbir qegħdin jaħdmu kif suppost Ewropa għal darboħra qed nibbenefikaw eh, minn roħs fil-prezz tal-bramel ta' żejt iktar rati ta' interess solja, u l-Bank Ċentrali Ewropej qed joħroġ politika illi ta' komeda u għandna wkoll il-pjan Juncker Issa rridu nikkonsolidaw dal-komponenti ta' tkabbir l net hemm bżonn likwidità globali li spontanjament ġeġeja lejn Ewropa u nistgħu nagħmlu dan billi nsaħħu stabilità finanzjarja permezz ta' aspetti differenti tal-Unjoni Bankarja billi neħu ostakli għall-investiment bej l-Istati membri u l-partners tagħna. Dan din hija l-isfida tal-Unjoni ta' suq kapitali u l-Unjoni Bankarja. Il-fondi ta' investiment huma pass fid direzzjoni tajba. Bdejna fattur ta' tħassib, il komissjoni qalet li hemm ħafna flus disponibbli fid-dinja ma' ftit. Qed imorru lejn investiment fuq terminu twil u ftit investiment u flus ġejn lejn l-Ewropa sabiex niffinanzjaw proġetti gvernijiet eh, hemm bżonn jimplementaw riformi budgetari, strateġiji konversettivi ta' investiment saru ħaġa normali għal kumpaniji kbar u ħafna banek jiddependu fuq għajnuna statali fondi ta' pensjonijiet u kompaniji ta' assikurazzjoni li xtiq jinvestu mhux dejjem ikollhom ir rizorsi meħtieġa li jgħinu għom illi b'mod autonomu jimmobilizzaw il-fondi meħtieġa. M'hemm strument Ewropew sabiex naqdu fl-imkien risorsi għal tip ta' investiment li jgħin d tip ta' svilupp. Mżon ta' investiment ta' mod ġrid kif ninvestu u għassi eh, uh, ta' investiment pal kopaniji ta' riċerka illum mhumiex fil-Stock Exchange, SMEs illum mhumiex, imbagħad Venture Funds Ewropej u anka l-Fond Ewropej Ewropew illi ħloqna fil-passa dawn il-fondi se jitolbu investimenti illi eh, iġib lura premium u dan huwa differenti jirrappreżenta situazzjoni differenti il-fondi jistaw jirġaw jittieħdu lura meta jridu kumpaniji u dar fisser profit 70% tal-investimenti timur lejn assi li jistaw jiġu kommerċjalizzati biss minn ċertu managers u uh, alternative fund managers għandhom regoli eh, speċifiċi applikaw għalihom dawn il-fondi rridu ġestiti fuq minn speċifiku fejn Investori ma stawx jgħidu l-flus l-ura jekk mhux taħt ċirkostanzi partikolari li ġew klassifikati fil-bidu. Loqna xi ħaġa li hekk hemm jista' jkun flessibbli sabiex eh, fondi ta' pensjonijiet, hedge funds u fondi oħrajn eh, jiġu mħarsa. Dal tip ta' fondimenti eh, jħares fondi ta' pensjonijiet, awtoritajiet lokali, kompanijiet ta' assigurazzjoni, ma se jkun aċċessibbli wkoll għal ċertu Eh, retail Investment kollegi, Signora Kommissarju, dan u li qed nipproponu sabiex nikkonsolidaw il-kaxxa tal ta' investiment f'Ewropa u dan jikkonċili eh, tajjeb mal-pjan ta' Juncker illi serġa jġib lura l-kompetitività fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Il-Komissarju Vestinger, Signori, membri tal-Parlament Ewropew. Il-Kommissjoni tappoġġa l-approċ kostruttiv għal dan id-dossier importanti, kulħadd kien konvint mill-klim tas sur la massur bħala rapporter, eh, nappoġġa dak li qal. Anka l-Sinjora Tarankopolo fil-Parlament preċedenti x-xogħol tagħha. Mod partikolari nirringrazzjaw il-Parlament għal rida li wera għal kompromess pal European Investment Quota sabiex nizguraw illi il-fondi ta' investiment Ewropew fuq terminu twil ikunu atleti kemm għal meġres potenzjali u investituri. Il-fondi ta' investiment Ewropew fuq terminu twil se jinvestu firxa ta' eh, assi partikolari, infrastruttura, assi reali, proġett fuq terminu twil, kompaniji eh, listed, SMEs, kapitalizzati sa' 9 biljun euro u anka proprjetà intellettwali. Hija opportunità unika għall asset Manager sabiex jagħtu l-investituri aċċess għal firxa wiesa ta' investiment li ikunu disponibli f'qafas robust u regolat huwa komponent ċentrali għax tagħna għall-Unjoni Finanzjarja u nżidu eh, eh, il-possibilità aktar flus imorru fl-ekonomija reali. Dan ir-regolament huwa wieħed mill-ewwel espressjonijiet konkreti ta' xogħol tagħna brabta mal-swieq ta' kapital fil-preżent, investitori privati interessati jivvotaw flus mm, terminu twil jiddependi fuq swiq nazzjonali frammentati li mla diffiċli li dawn jinvestu f'stat membru wieħed jew mod ġenerali fl-Ewropa. Dan jirrestringi l-ammont ta' investiment privat ta' l u ħolqien ta' xogħol. Il-fondi ta' investiment fuq terminu 3 se jforq solvu dil-problema, se joħol u set uniformi ta' regoli, li jipermettu kol tip ta' investituri li jinvestu fl-SMEs, proġetti fuq terminu twil u kumpaniji. Dan huwa l-ewwel pass. Funjoni eh, li dan joħloq għafas għall-investituri li jixtiequ eh, impenji fuq terminu twil f'terminu ta' kapital u forsi tafu aktar minni illi hemm ħtieġa illi dan isir. Kif qal is-sur la mas-sur, Eh, l-affarijiet ikkalmaw l-euro naqset fl-ammont, il tkabbira ġeġej l ma fl-istess jien irdu investiment. Tbassir eh, jgħidilna li mżon 1500 biljon euro sabiex finanzjaw proġetti ta' infrastruttura li tantem bżon. bżonn. Il-fondi ta' investimenti Europea Flottimilitri għandhom rwol importanti x'jaqdu hawnhekk u f'żoni waħda l-ekonomija fej kapital fuq terminu twil huwa essenzjali. L-impentana għal finanzjament bazat fuq is-suq permezz dal-fondi ma jeskludix il wol tal-banek finanzjament fuq terminu twil. Banek għadhom jaqdu l-wol ċentrali fil-finanzjament ta' eh, negozju fuq terminu twil fl-istati membri u l-fond ta' investiment fuq terminu twil jikkomplementa din l-attività. Parlament u l-Konsil Dem qablu l-SMEs huma kruċjali importanti l-ekonomija Ewropea u għall-inklużjoni ta' assi dan huwa aspett ċentrali nixtieq eh, nfaħar il-Parlament tal-inkluda proprjetà intellettwali u fizika fil-dal eh, rapport ukoll riċerka u futur oħrajn għandhom bżonn investiment bħal infrastruttura fiżika. Niżguraw kull tip ta' investituri, retail investors kif ukoll istituzzjonijiet kbar bħal kompaniji ta' assigurazzjoni, fondi ta' pensjonijiet ikollhom aċċess għal fondi ta' investiment Ewropa fuq terminu twil dejjem kien element ċentrali ta' proposta tal-Kummissjoni. L-appoġġ tagħkom għal Retail Access wera li huwa essenzjali sabiex ir-riżultat ħarja ma jibdilx. Nfaħar ukoll ir-rida tagħkom li tres u klawżol ta' salvagward fejn nippermettu veżituri b'anqas minn nofs miljun euro ta' li jinvestu. u li ma jpoġġu mija ta' tfaddil tagħhom dal-fondi. Grazzi għal kooperazzjoni li urejtu u l-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Mulzumim xi noi uh, akum. Uh, Grazzi, naddu l mikrofonu issa l-kollegi Iżda l-ewwel nitlobkom iżommu mal-ħin stipulat. Nfakkarkom illi hemm votazzjoni fil-11 nofs. Ħankunu qegħdin nilqgħu wkoll ir-re tal-Renju tal-Ġerdan Nibsew għal-dastant bl-ewwel kelliem għal snin rajna investiment pubbliku privat jonqos u il-finanzi attwali jitolbu għal tkabbir immedjat bekk irridu mmexxu kemm jista' jkun il-pjan Hubner il-pjan Junker mill-aktar fis possibbli qed naħdmu mod ta' urġenza għal dan il-pjan ta' investimenti. Zirdu nizguraw u koll il-Capital Market Union sejra tfisser il-servizzi finanzjari iwasslu għal tkabbir permess ta' investiment tal-medda twila u importanti li kollok għafas tajjeb mfassal għal snin edin il-nas sa' ibnu stabilta finanzjarja rridu nizguraw li kunem tkabbir. Issa l-investiment privat mus se jasal mill-lejl għanna li toħloq l-ewwel ambjent ta' investiment tajjeb irid ikollok regolamentazzjoni tajba li jrid ikollok anki tiswijiet bħal sofistitu u imperfezzjoni toħjar fis-suq kapitali. Il-messaġġ huwa ċar tiżgura sforz mill-atturi kollha fuq l-intermedjazzjoni, l-fornitura u anki minnaħat tal-utenti. Grazzi. Mulțumesc. Domnul Kofod pentru... Grazzi, naddu mikrofonul l-Sur Kofod. Għal żewġ minuti. Thank you so much, uh, Mr. President. Uh, as the SMB... Grazie, President. Il-mira prinċipali tiegħi kienet li niżguraw xi tip ta' font illi benifika l-ekonomija reali. Jiena nemmen illi dan jista' jintlaħaq il-kriżi ekonomika u il-nuqqas ta' investiment juri il-li jem bżonn ta' dan l-investiment biex intejbu l-ekonomija noħolqu l-impjiegi għal dan il-President Juncker prezenta pjan u il-Fond ta' Investiment ta' Meda Twila u ma parti minn din il- dan il-pjan jistaw jaġixxu bħala mezz ta' investiment illi jiffinanzjaw l-ekonomija reali fl-Unjoni Ewropea dan huwa utli għal kumpanija ta' assigurazzjoni, l-kumpanija ta' pensjonijiet li għandhom bżonn mekanizmu ta' pooling biex iffiċilaw il-finanzjament ta' investiment tal-medda twila. Dan il-mekanizmu sejjer jgħinhom. Sejjer jgħinhom għal Europa sostenibli, għaliex mhux biss għandna bżonn Ewropa li hija stabbli, iżda rridu naraw għat esperjenza tkabbir investiment. Nittamaw li dan il-mekkanizmu se jiġi użat minn kuħad biex jiġi faċilitat l-investiment. Nittamaw li l-eltif se jkun użat investiment sostenibli u ekoloġiku li ma jienx biss titkabbir se jkollu anke impatt pożittiv soċjalment, ambjentalment, ekonomikament għall-Ewropa kollha għanna bżon ta' Ewropa illi tkun minn ta' qoddim għall-investiment fl-ekonomija ekoloġika u sostenibli fejn niżguraw illi nimxu l-qoddim għanna bżon ta' tkabir ekoloġiku biex ma nibqawx intilaw dan il-kont ekoloġiku nadu ġenerazzjonijiet tal-qoddim, irridu nibberfikaw aħna u ġenerazzjonijiet ta' qoddimna. Irridu nużaw dan l-istrument da stant importanti. Grazzi, Sur President. Jo, eh, Rope. Grazzi, l-mikrofonu issa l-Sur Stanislav Ożog. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie. Uważam, że... Sur President, Signori. Il kummissjoni edha tipprova tiġbed dan il-kapital illi se jkun disponibbli għall-investituri jgħixu fejn jgħixu. Dawn il-fondi se it-kabbir. U ħajnu anke l-riċerka u l-iżvilupp. Permezz ta' dawn il-fondi ta' investiment, bosta fondi ta' pensjonijiet, ħajkun jista' jinvestu l-kapital tagħhom kemm fl-Unjoni Ewropea u lil mill-frontieri tagħha. Dan id-dokument jagħti lill-investituri marġni ta' investiment u dan huwa importanti fid-dawl tal-livell baxx ta' investiment fl-Unjoni Ewropea. Bakker pentru 2 minuti. Grazzi l-Onorevoli De Bakker. Grazzi President, grazzi l-Sur Lamassur u l-kollegi tiegħu tal-li waslu dan il-fajl f'riżultat istan pozittiv liħa kompromess li huwa fattibli anke fis-suq. L-Unjoni ta' Swieq Kapitali jekk nitkellmu fuq għallum fil-ġimgħat li ġejjin qiegħda hemm biex ħolqu diversità diversità l-investituri u l-kumpaniji li għandhom bżonn ta' finanzjament. U llum qed nagħtuhom soluzzjoni għal b'istruzzjoni ta' investiment, qed intukom fond fejn tistgħu li permettilkom li tinvestu fl-SMEs fil-kumpaniji li mhumiex listed għal medda twila biex kollha anki diversità fl-investiment, għodda ġdida biex jinsibu investiment fil-kumpaniji tagħhom anki għal biex toħloq sieda ġdida għal dawn il-kumpaniji ġodda iżerdu naraw il-fatti sejrin li sarfu. Ħajkun hemm bżonn ta' investituri kbar illi jidħlu wkoll fis-suq biex intejbu l-kompetittività u biex niżguraw li jkun hemm proġetti għal dawn l-investimenti u nemmen li għanna nkomplu nirsistu sabiex din l-unjoni ta' swiq kapitali taħdem din tista' dem biss fejn ikollok level playing field fuq it-taxxa u l-insolvenza u il-Kummissarju fil-fatt ħad tkun qed taħdem fuq il-proposta biex dan isir realtà. Li tagħmel dan l-investiment għal medda twila se jer jiġbed l-nies jħarsu lejn il-medda twila puntu u jaraw u jfittxu iktar diversità fl-ekonomija għandna bżonn ta' iktar investiment kabbir u impiegi għal nies u ċittadini tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Grazzi. Is-Sur Urban Crespo. Sur President, kollegi. Il-pjan ta' investiment tal-Kommissjoni huwa tentattiv biex jizdiet l-investiment skandlu dan li miljoni ta' flus ta' investiment pubbliku se jiġi użat issa għall investiment privat għal dawn il-fondi ta' investiment għal medda twila li jistaw jiġu użati mill-istituzzjonijiet jew l-individwi privati madan ukollu regolamentazzjoni. M'għandix il-garanziji li se iħarsu l-investiment qed opportunità jagħmlu ġestjoni tal-kapital. Ma nistgħux nipperikolaw illi jkollna politika illi sejra twassal għal riskju ta' falliment finanzjarju. F'pajjiżna irridu nies li jkunu ġammaw flusam li jinvestu fi prodotti riskju ta' dan u li jista' jkollok telfa miljoni ta' nies. Sinjuri, minnaħal waħda l-mira tal-pjan Juncker mux, nemmen li mux bizzejiet biex nerġaw nqajmu l-ekonomija Ewropea fuq sqaja odot bħal eltis musse ikollhom effett immedjat ma jistax ikollna politika ta' xi jisek qed tilab l-imħatri u nerġgħu noħolqu xi tip ta' babel bil-flus ta' ċittadini Ewropej. Domnu Lamberts. L-Onorevoli Lamberts għal 3 minuti u nof. Sur President, Madame la Grazie ħafna, Sur President, Komissario, kollegi. L-Ewropa għanja mhux biss diversita u l-istorja tagħha iżda anke finanzjarjament. L-Ewropa xorta mhux kapaċi tinvesti ma tistax tħares lejn il-ġejjieni. Kontinent għandu bżon ta' investiment, għandu bżon jiddedika risorsi umani, finanzjari, anki dawk statali U dan tamlu għal medda twila nitkellmu dwar iċċaqliq tal-enerġija, l-Unjoni Enerġetika, hija importanti dej biex inkampaw fl-Unjoni Ewropea l-investiment fl-edukazzjoni, fir-riċerka. Investimenti differenti, anki rizorsi naturali, investiment fil-koezjoni soċjali, kollox issemma. U safrattant għat ma jitfaċċaw dawn investimenti, f'dawn l-aħħar 20 sena kellna dan id-dogma illi kien massimizzar tal-profitti fil-medda qasira 20 sena ta' regolarizzazzjoni tal-suq finanzjarju biex nizguraw li kunem hemm kemm jista' jkun profitti għall-investituri. U meta ngħidu investituri qed nitkellmu dwar banek ta' investiment, fondi ta' investiment. In-nies jinvestu għal sekonda, frazzjoni ta' sekonda ġiri. L-iktar investituri konservattivi jgħidulek ma jgħidux ikollhom l-istess tisma l-iktar minn ħames snin. Dik hi l-isfida tagħna it-test tas sur la massur jimxi f'direzzjoni tajba. Iżda modest ħafna. L-idea hi li niġbdu l-investiment lejn dawn il-pjanijiet ta' investiment għal medda twila, appuntu għal medda twila. Smajna minn jgħidilna li konna modesti ħafna 60% ta' dawn l-investimenti għal proġetti tal-medda twila irridu jisiru fl-Ewropa. Il-Konsil qal illi din kienet impossibbli. Titt tifavorixxi l-investituri jew l-investiment fl-Ewropa li tirrifjuta l-kwota. Nafu il-minazlu mit-tnejn Għanna bżon miżuri jekk rridu nżidu l-investiment tal-meta twila l-ewwel net nisseparaw il-banek mill-banek ta' investiment. Illa lex inti trid tiżgura illi twaqqaf il-kultura ta' mħatri l-flus dan il-self irid imur lejn l-ekonomija reali għandek serje ta' prodotti finanzjarji illi sejrin jiġbdu kem jista' jkun minn dawn il-flus tal-profitti immedjati għandna bżonn ta' spjan ta' vestiment tal-meta twila reali. 13 il-biljun ta' sekk qed jgħid il-Sur Juncker mijiet meta għed xelli da mux għalim meta konsidra anki l-das tal-frodi fl-Europa għanna bżon ta' 1000 biljon. Għattaċċa tal-blue card, Iva, grazzi. Grazzi tal-li dijem taċċa tal-blue cards, onorevoli, diskors tija kif foka fuq investiment pubbliku u finanzjament statali ma taħsibx naf li għandek xi kritika tal-profit privat iżda minajr il-ħolqien ta' profet uġit privat dawk il-fondi li trid assam minn idejn li sat qatt ma jkunu hemm ma taħsibx għal dastant irridu nħeġġu il tnaqqis forsi ta' taxxi biex nżidu anki il-profit fidejn nies. habit for us to dialogue. Iva, forsi sar drawa sal-li dan id-dialogu jina ma naħsibx li mija fil-mija għandu jkun ta' investiment tal-ekonomija għandha tkun investiment pubbliku, ma dan investiment pubbliku għab bżonjus. Il-punti prinċipali kien is-separazzjoni tal-banek il għaliex għadnajt li il-flus jiġu moddija l-ekonomija reali dak illi rajt jem 22 sena tijaj fil-karriera ta' karriera fil-settur privat u illi l-investiment il sar ta' xur, ġimat, ġajet jew ftit sekondi, dak mhux vera investiment. L-investiment ikun reali jekk tassew wasra ġit tas-soċjetà. Grazzi l-Onorevoli Stephen Wolf. Grazzi, kien hemm poeta Ingliż sur Azan il-qal li l-biża tal-mewt ħafna drabi toqtol. U il-metodi ta' l-innużjar jużaw nis biex jevitaw il-mewt joqtluhom. Il-bizza tal-euro ħattoqtol l-euro il-nistaw naraw kif sa fl-aħħar l-Ewropa hija tassew falliment u falliment li issa għadda żmiena għal stant naħseb illi din is-sistema sejra toqtol sejra toqtol l-Unjoni Ewropea appunto dan l-investiment. Hemm l-idea li l-Banek Ċentrali jistgħu imexxu l-ekonomija u bekk kellna l-quantitative easing u għan nisbitċaw nħallsu iktar għal dak li ħaqtnieħdu issa u ħankomplu niftaqru. Ħafna ħajdu lek illi il-computer ġo telefon sana mandomx ġo dizinjati mill-parlament jew l-gvernijiet tagħna, iżda donnu għaw l-idea li l-kommissari jistgħu joħolqu fondi ta' pensjonijiet u ikunu l-investituri huma hemm ħafna nies ta' talent li fallew fid-dinja tal-finanzi u intom tfallu wkoll. Eh, domnu Briwa pentru un minut. Grazie. Essor Briwa. Grazzi il-fond investiment ta' Melda twila għandhom idea illi l-investimenti li proġetti kbar li huma taġi tal-Ewropa issa il-relevanza tal-Ewropa mhix ċara daqstant tiddependi mill-integrazzjoni u konverġenza ta' bosta regoli. għandek l-integrazzjoni tal-kapitali sta jasal għal investiment tal-medda twila. kif se jkollna konverġenza fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Palma ta' fuq qafas regolatorju, il-leġislazzjoni ta' tassazzjoni uh, u bosta leġislazzjoni oħrajn hija differenti minn stat membru għal din hija suġġett ta' kontroll tal komissjoni ta' u l-awtoritajiet Ewropej qegħdin u xkiel ieħor għas-sovranità fejn l-istati membri ma jkunux jistgħu jintervjenu. Grazzi l-Onorevoli Niedermayer għazar minuti, grazzi, sur komissarju, signori, nistannajt illi nemmen illi waħda mill ħidmit tagħna ili s-settur finanzjarju jkun aħjar, jkun inqas frammentarju u iżjed Ewropew. Mhux għax nemmen fl-Ewropa, issa għaliex nemmen illi l-flus għandhom jaslu fejn huma mirati għal ġejni tagħna. Bek nemmen illi għalti fija tajba u flimkien mal-pjan Juncker jista ibiddel l-istampa ġenerali u it-tejjeb l-tkabbir ekonomiku tagħna. Ir-regolamentazzjoni finanzjarja miex l-uniku pilastru għall appoġġ tal-investiment meħtieġ għal-ġejjini tagħna l-ewwel net. Ejja ma ninsawx ir-riformi qegħdin isiru f'ċerta stati, riformi li huma meħtieġa biex jerġgħu jistaħħu il-finanzi tal-istati fejn ma jsarx ikun hemm dubju mill-ġejjieni tal-azzjonijiet li jirastu mill-investiment. L-ewwel l-istabilità regolamentazzjoni il-nuqqas ta' stabilità ta' sistemi legali tmur kontra ir-rieda tan-nies għal min irid investiment dejjimi. Anki il-suq waħdin, is-suq waħdin huwa essenzjali għal proġetti l-kbar multinazzjonali għadina mill-ewwel test din s sistema finanzjarja iżda minn ma nitrattaw il-xkiel ieħor fadli naxnaqtfu biex nastu għal rizultat għal dastant nittamajn xena għom palma mill-istur għamma s dan il-proġett grazzi ħafna. Noi u rok. Iva, grazzi, nistieden l-Sinjura Perfanx Beres, għal-minu nofs. Grazzi, President, Komissarju. Hawnhekk qegħdin naraw ir-rapport illi suppost għarbel ferm. qabel il-kriżi li laqtet l-Ewropa fl-2007 konna nafu li kienet kriżi li wasat mill-spekulazzjoni u l-fatt li l-investiment kien se jitbiet mill-ekonomija reali Għamilna vera ftit biex nsalvaw il-banek, biex naraw xinu importanti li kona finanzjament tal-ekonomija u sabiex l-Unjoni Ewropea tkun se tiffaċċa l-sfidi bħal bidli demografiċi, il-kambjament klimatiku, eccetera. Il-fond ta' investiment tal-meda twila dawn l-LTIFs ħajsiru xi tip ta' għodda illi turi illi hemm finanzjament tal-ekonomija reali. Dawn il-fondi jippermettu investiment bux biss għal tax havens jekk jena xinna namlu dan nizguraw li kunem ħolqin ta' għawnek hawnhekk ukoll ġaw l-Unjoni Ewropea u nizguraw l individwi privati kunu din jikontribwixxu għal dawn il-fondi. Iridu nitalmu kemm jista' jkun it-trialogi ta' dan id-dossier. Meċa jitfit mal-pjan ta' investiment Junker jridu nagħmlu kemm jista' jkun l-almu kollu tagħna biex nħedġu dan it-tip ta' investiment naraw anke l-pjan tal-Komissjoni għal suq tal-kapital. Irridu nizgura li jkun hemm finanzjament tal-ekonomija reali. Grazie. Minut. L-Onorevoli Von Stork għal minuta. Grazie ħafna President, kollegi nix bizzejiet eh, investiment fit-tul fl-Europa. Sur Juncker qed jitkellem dwar eh, din il-differenza li teżisti u dan il-font eltif issa suppost ħajmla t-toqob li jeżistu. Inħarsu Ejja nħarsu lejn il-passat. Sakemm il-euro kien sejr tajjeb saru l-investimenti. Imma eh, konna nafu li l-affarijiet mhux se jibqgħu hekk e, Nuqqasa sigurta politika wassal għal dawn ir-riżultati li għanna issa l-investituri huma imħazba, il-ċittadini qegħdin eh, jinkwetaw u hemm ħafna nuqqas ta' sigurta. Il-pjan mhuwiex se joħloq eh, mhux se jsolvi l-problema, il-euro eh, hija problematika, jekk ħanipruvaw insalvaw l-euro, eh, ħanuħolqu l-problema. L-euro qed toħnoq lill-Ewropa. Kif nifmu dan inkunu nistgħu nħarsu lejn ġejjini u niffurmawha. L-Onorevoli Nikola Jalminuta Unofs, grazzi President, bla dubju. Kiku għaxar snin ilu kena dan il-rapport u d-dimna, konna kunu nistaw niddiskutu l-investimenti fit-tul fil-qasam soċjali u il-viabilta tagħhom. Dan il-rapport Pero xorta waħda nil-qaw il-lum b'kondizjoni wahda li dan għandu jiġi infurzat b'mod immedjat mill-Kummissjoni illi ibbażat eh, li għabbaġi ta' regolament ta' dbaqala xtamel u anka mill-lezma illi e, irridu jqoddu attenti ħafna bil-mod ta' kif dan il-proġett e, ħajja sir il-Bank ta' Investiment Ewropew ħajjuża il-rizorsi li għandu disponibli għandna bżonn aktar rizorsi għal fondi biex ikunu effettibli u viabli specialment minħabba eh, speċjalment fir rigward tal-komunitajiet żgħar fejn hemm potenzjal kbir għal tkabbir u anke l-ħolqien tax-xogħol. Il-regolament għandha jipprovdi l-possibilità l investitur li jirċievi royalties kmini meta dan eh, jimblokka l-kapital eh, fit-tul u eh, nifmu din l-inċentiva imma nuqodu attenti biex din ma tinbidilx f'xi ħaġa oħra u tinħoloq xi sistema fejn l-investitur joqgħod jażel huwa dak li joġbu minħabba dawn ir-royalties inkella inkunu qegħdin imblukkaw l-effiċjenza ta' dan il-fond. L-Onorevoli Mattias għal minuta u 30 sekund sekonda. Grazzi ħafna, President. Lum, għedin diskutu eh, Eh, kustjoni fundamentali u importanti u dan huwa l-investiment fit-tul fl-Ewropa. Però maħniex qegħdin noqdu il-qalba tal-kustjoni għax qed inkunu dogmatiċi ħafna hemm palissa żewġ ħsibijiet, eh, filosofiji l-Unjoni tal-Swiq Kapitali rid tkollha rwol aħjar biex tmexxi l-fondi fil-ekonomija reali Il-mistoqsija tiegħi għandna bżonn li nimultiplika u nestendu il-mudell ta' kazino illi wassal għal programmi ta' aġġustament li kellhom isaħħu matul il-kriżi iridu aktar minn dan il-mudell jew għandna bżonn naħdmu u nbidlu l-affarijiet b'mod komplet. It-tieni dogma hija li għandna bżonn aktar vetturi ta' investiment jekk ma jkollniex mudelli ta' investiment ġodda ma ħanix flus biex tifinanzaw l-SMI e il E, dogma minnaj minaj swiq tal-kapitali ma hemmx possibilità ta' finanzjar. Xtejdu li dwar l-investiment pubbliku, dwar metodi tradizjonali, għalfej qegħdin u vetturi ġodda li ġeneraw aktar riskju għall-ekonomija. qed nixtu miljuni fl-Europa mingħajr ma nindirizzaw id-domanda. Il-problema hija id-domanda. Irridu naraw li konna il-domanda eh, kollettiva u nindirizzaw l-austerità. Il-Surzani Marko għanda din għanda tkun deċizjoni illi tagħti sinjal ċar l-ekonomija reali, nkalla tkun falliment, l-eltifs jistgħu jiffavorixxu l multinazzjonali u l-spekolaturi. u eh, illi eh, min eh, faddal u l-kumpaniji jistaw batu l-esse Eh, miż huma l-qalba tal-Ewropa, l-Ewropa li qiegħda tabbandunhom Il-proposti tal-Unjoni eh, mhumiex qed inidu l-kreditu tradizzjonali minn flok edin jamlu l-leva fuq il-swiq kapitali, l-spekulazzjoni hija mifruxa u r-riskju huwa kbir. Innuqas ta' kura ta' tessut produttiv tal-Ewropa qed joħloq dawn il-problemi, qegħdin nimxu lejn il-modell Amerikan globalizzat fejn nistgħu u l-ekonomija reali u l-SMEs li qegħdin nabbundunaw mad-destin tagħhom. Rokpe domnu. Grazzi ħafna. L-Honorable Kjusos Georgios għal żewġ minuti għax l-Onorevoli Stuger huwa mhux qiegħed fil-Kamra. Grazzi ħafna President. Il-proposta il hija waħda pożittiva u Eh, ħatejna biex inkomplu din il-puzzle li għanna u d-dimna. Bil-mod l-affarijiet din imxu l-qoddim, din insolvu l-problemi pali finanzjar tal-investimenti fuq medda ta' żmien twil u għalhekk qed inbidlu l-qafas u qegħdin jittejbu l-prospettivi għana l-istabilizzazzjoni tal-sistema bankarja tnaqis tal-ispejjeż tal-kreditu għal kumpaniji manka settur pubbliku fuq kollox għal pajjiżi eh, fil-periferija terminu li ma tantx jiena joġobni meta jintuża. Titjib għal aċċess fil-kreditu fil-Portugalu fl-Irlanda eh, jgħinhom biex ġestjonaw il-dejn u jgħinhom anka biex jiġbrunaw it-kabbir. L-loro eh, Ijat issa f'livell realistiku ta' kwotazzjoni saru ħafna inizjattivi bħal pjan Juncker u l-inizjattiva tal-kollega Lamassor. L-affarijiet et il-kwadru ijat jimbidel, l-istampa qed jimbidel, pero edda nara naqra eh, sani ta' imbarazz minnaħa ta' xellu, qed titkellmu dwar katastrofi eh, illi eh, ma seħx anka l-loro xettiċi edin jagġiċu bl-istess mod. Aħna ma nixxejrin għallar, sejrin il-qoddim. Fil-fatt, il-previżjoni tal-ekonomija Ewropea għed jinbidlu anka fir-rigward ta' tkabbir u dan mill-organizzazzjonijiet kollha internazzjonali hemm stati membri illi jissaw juru anka il-suċċess li għandhom mill-Polonja sal-Irlanda fil-fat, minn kajja li għandhom problemi soċjo-ekonomiċi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Fernandez. Buenos dias, muchas gracias. Bonġi li l-kulħat, grazzi President, um, kollegi, komissarju, l-għonet nixq nifraħ l-Onorevole Massur għal rapporti għaw għet niftħu bib għawek għal metodu ġdita għaj finanzjar biex naraw li jikonna tassow li rkupru neċessarju fl-Europa. Din il-fiduċa ġdida li għanna fl-Europa u din nefasizzaw id kabbiru l-investiment, pero ma nix ninsaw li f'dawn l eh, snin kena ħafna tnaqis u kena vizjoni dejqa ħafna tal-politika ekonomika U kif għalet l-Onorevoli Beres, dan zam mill-li jisir l kupru veru. Issa għanna dawn il-fondi ta' investiment fit-tul u dan il-proġett li timxi 8 fit ma, ma fondi ta' investiment strateġiċi u anka l-pjan ta' Juncker. Bekk inkunu sa' assikuraw li l-Europa eh, tassikura li hemm investiment li qed jiġi moti fil-postijiet adattati biex l-ekonomija reali tkun tista' terġa' tibda titħaddem sow anka fir rigward tal-proġetti tal-Komissjoni biex ikun hemm il-kupru fis swieq kapitali biex b'dan kollu jkun hemm tas-sowt kabbir fl-Ewropa. U noħolqu il-postijiet tax-xogħol nifukaw fuq it-talba anka fl-ewwel fażi ta' dawn l-investimenti u nasikuraw ukoll illi e, E, e, e, ikonna il-kulħat jaqbel ma dawn it-tibi tal-investimenti. L-Onorevoli Baski issa, Onorevoli President Komissarju, il-rapport għajem ċertu mistoqsijiet dawn l-LTIFs lan taħamuwa huwa li jkun hemm tkabbir fuq meta ta' żmien twil u li dan jikorrespondi wkoll ma' l-għanijiet tal europa tal-2020 l-investimenti li taw li l smi u l kumpani mux kwatati fuq il-borza u uh, iridu kunu sow uh, e, e, e, fuq medda ta' żmien twil biex uh, dan l-investiment jiffinanza l-ekonomija reali u jena biex inkunu nistaw inħadmu l-politika Ewropea. Investiment fuq um, affarijiet mhuwiex likwidi u għalhekk um, il-kumpaniji jridu jkunu jistaw, jkollhom is-sikurezza li jistaw jekk iridu jneħu dawn l-assi tagħhom eh, bijaw l-assi tagħhom iridu nħarsu lejn li finanzjar fuq meta ta' żmien qasir ukoll anka għal dawn il-kumpaniji żaru medji fl-Ewropa. Mela, għal kallim li jmiss l-onorevoli eh, Ġagovskic għal minuta u nof. Sina nemmen illi il-kelma l-aktar importanti għawnek hija il-sinerġija illi tippermettilna illi nirkupraw mill-kriżi. Jekk ikonna il sinerġija tal mekanizmi kollha, hekk biss inkunu nistgħu noħorġu mill-kriżi Emma stati membri illi edin jaraw it-tmim tal-kriżi ma qed hemm dawk illi mhumiex qed jaraw it-tmim tal-kriżi. Irridu niksbu il-koerenza bej il-pjan ta' Juncker u l-politika ta' koerenza, ta' koezjoni u e, anka marbuta ma' dawn l-investimenti e, fit-tul. Dan kollu jrid ikun mamul b'senerġija, rritu ikonna il-fondi mal-fondi jridu jiġu mqasma b'mod tajjeb. U għalhekk li jiena nixtieq nappoġġa dan ir-rapport għax jiena konvint fermament illi dawn il-fondi ħajkunu aċċessibbli wkoll għall smes għax huma wkoll iridu jkunu inklużi f'dawn il-tipi ta' investimenti. Grazzi ħafna. L-Honorable Vika għal minuta. Fl-Unjoni Ewropea għandna problema serja minħabba l-operaturi ekonomiċi li mhux qed tkabbir. Il-koll li saw nitkellmu dwar tkabbira li jew inkella xi retorika oħra li tridu intom imma nistgħu nassumu wkoll li l-operaturi ekonomiċi huma omja il-politika ja, eh, liberali jabbeżata fuq il-kapital ħieles blebda intervent mill-laħa tal-istat. Din ma tistax taħdem jekk is-swieq iridu jinvestu ma nistawx naħsbu l-istrumenti tassu uh, wahidom ħajsolvu il-problemi. Araw xġara mill-Banka Ewropej biex jisalva l-banek uh, l-oħra. Investiment, programmi ta' investiment pubbliku ambizjużi biss jistaw jgħinu, dawn uh, biss jistaw jgħinu biex ikun hemm rwol ċentrali għal żvilupp fl-ekonomija. Grazzi ħafna, nantu issa għal l-Honorable Mono għal minuta. Eżis kollegi. kena krizi li bdiet fl-2008 u li issa e, minħabba fija l-ekonomiji ta' għadhom edin ibatu, kullħat qed jaħseb issa illi l-affarijiet huma e, tajbin, l-SMEs edin ibatu, però għandna dawn il-prodotti tossiċi illi e, u rowna kif għaċuruna li aħna nduru lura lejn affari tradizjonali. Dan il-ħolqin tal-eltif suppost hija xi ħaġa li suppost qegħdin nilqawa imma l-investimenti dawn l investimenti f'dawn il-prodotti jridu jkunu aktar stretti il-kwoti illi ehm, qed tmur li qed jersqu lej proġetti fuq medda ta' żmien twil mhumiex biżejjed biex jixprunaw l-ekonomija u hemm il-possibilità wkoll li wieħed jirtira mill-proġett qabel il-data tal-maturità, hemm din il-possibilità u dan jimmina l-affarijiet. Barra minn hekk, eh, dak li kun jista ma jżomx mal-limitu minimu, għalek la farit fil-medda ta' żmien twil ħajkunu għar għal SMEs. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hayes issa. Minu ta' nofs, grazzi ħafna President, Jiena nixtieq nibda billi nilqa lill-Kummissarju Vestiger fil-Parlament Ewropew nifraħ lil Alana masur għal xogħol li għamel fuq din il-proposta. Naħseb li flimkien u anka flimkien mal l-investiment ta' Juncker għal dawn l-investimenti strateġiċi qed naraw l europa toħroġ minn din il-kriżi tal biza illi fija effettivament 20% tal-investiment ħareġ il-barra mill-ekonomija wara il-waqa tal Lehman Brothers li rridu nagħmlu issa u l-kustjoni ewlenija li hija li aħna niprovdu iċ-ċertezza. Hemm ir-rwol għal fondi fil-industrija tal-personijiet u tal-assikurazzjoni illi dawn investu mbagħad fi proġetti ta' investiment fuq meta ta' żmien twil. Qed iħarsu lejn żewġ affarijiet, waħda minnhom hija iċ-ċertezza li dawn ħajdu lura l-flus tagħhom u t-tieni qegħdin iħarsu lejn il-ċertezza tal-proġetti li ħajinvestu fihom li għandha bżonn l-Ewropa bħalissa President i dan il-periodu ta' ċertezza l-Kummissjoni qalet illi bejn issa u l-2020 ħajkonna bżonn xprunaw l-investiment bejn eh, triljun jew żewġ triljun euro dan l-istrument li tkun fil-post biex natu ċertezza s-swi biex nassikuraw li dawn jistaw jinvestu fuq bażi ta' meda eh, ta' żmien twila u nixtieq ngħid l-aħħar punt. Bħala ek kif il-budgets pubbliċi jittejbu, ħana raw proġetti oħrajn, rridu ħana ndur l-eniswiq kapitali, għax dan u għal-ħjar motta kif wieħed jista jikseb l-istabilta li jishti. Grazzi ħafna eh, l-Honorable Hayes, tippermetti eh, mistoqsija eh, mill-Honorable Rubik, l-Sur Hayes. L-Honorable Rubik. Iva, nixtieq nistaqsi lil Sur Hayes din il-mistoqsija. Fil-banek għanna ħafna proġetti li ma setaw xieġu implementati minħabba li ma kienx hemm biżejjed eh, kapitali. Taħseb li eh, eh, Wieħed jista' issa jdur li dawn il-proġetti fuq meta ta' żmien twil joħolqu il-posti tax-xogħol u li jkun hemm biżejjed kapital ma tħoss li ma taħseb dwar dan, hija naqbel iva li jisaw jibbenifikaw mill-pjan ta' Juncker, jekk hemm xi ħaġa nistgħu nitalmu mill-Amerika hija fir-rigward tal-venture capital dawn jużaw il-venture capital b'mod aktar strateġiku minn aħna milli aħna fl-Ewropa. Għalfejn il-kumpaniji um, ta' suċċess fl-Ewropa jinxtraw minn kumpaniji Amerikani u jinbidlu f'negozji globali um, u aħna nitilfu. Il-venture capital capital huwa importanti huwa kruċjali biex aħna nkunu nistgħu nixprinaw l-ekonomija Ewropea. Iva naqbel miegħek kompletament. Grazzi ħafna lil kollega Hayes. L-Honorable Gills issa l-LTIF se jkunu importanti biex wieħed qassam eh, l-investiment fi proġetti ta' medda ta' żmien suwi, speċjalment dawk tal-infrastruttura u eh, proġetti li għandhom bżonn il-likwidità sal-2022 irdu nimmiraw dan li l-ekonomija li li li jtkabbiru l-ħoqin ta' xola li kija ħasra li il-konsil ma biex ma poġġax li l-parlament fit-talba tijaw Eridu niproteġu kol l-investituri ta' li minut eh, anka f'dan ir-rigward. E, e, Fil-Green Paper il-Kummissjoni semmiet l-affarijiet, rridu nixprunaw l-odda eh, biex nejnu l-ekonomija. X'inhuma il-CMUs dan ir-rigward? għanna bżon dan biex napoġġaw il-swiq tal-titoli Irtu kunem però rekwiziti tal-kapital adekwat u rridu nifurmaw l-investituri fuq ir-risku nifraħ l-Amassur u l-Presidenza Taljana li il-President qed jaqta l-mikrofoni tal-Onorevoli Gil, l-Onorevoli Lupes Bermejo. Grazzi President, l Ewropea qed tkompli tinkoraġġixxi liberalizzazzjoni ta' swieq kapitali meta għadna għadin ninsofru mill-impatt um, tal-krizi. Issa għanna dawn eh, l-investimenti fuq livell Ewropew li ħaj permettu l-investituri gbar eh, l-huma anonimi li juhdu pozizjoni eh, fis-swieq um, ta' finanzjani. L-unik mod ta' kif nasikuraw kontratti fuq medda ta' żmien twil l-użu ta' il-fondi suppost għandu marbut magħhom ħafna diskrezzjoni. Meta l-istat jew il-banek ikunu jistaw jifinanzjaw dawn il-fondi il permezz ta' kontrolli adekwati. aħna ma nixxiqux illi l-affarijiet ikunu fidejn individwi ma li mandom lebda interess pubbliku f'moħħom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rubik. Grazzi President. Pala membru tal-Komitat tal-Budget li interessani l-aktar partikolarment ovvjament u li fuq livell ta' impen nuru li n negozjaw imma mhux għal eh, pagamenti ir-reviżjoni li għandna se tajdinna minn fej ġejjin il-flusa biex ikun hemm trasposizzjoni ta' proġetti kollha. Li xtaqt niproponi ju illi per eżempju flotti ta' licenzi transkonfinali il-licenzi e kunu licenzi għal eh, mobile phones per eżempju eh, jintużaw fl-istati membri, jintużaw għal traħis fil-prezzijiet, fil-tariffi, jkun hemm eh, investiment fil-Bank Investiment Ewropew, għal daqsan tjib tibqa xi ħaġa fidej l-istati membri nistgħu nippromovu nifinanzjaw proġetti b'valur miżut Ewropew jew isir ħlas tal-Unjoni Ewropea pereżempju u bekk niġġenera tħul grazzi għal prezz ta' użu ta' infrastruttura illi permetti wkoll illi ikun hemm iktar potenzjal ta' ħlas mingħata tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sur Lubik sur Liberacki. Panie Przewodniczący. Panie Lamassur, Pański sprawozdanie zasługuje na poparcie. To poparcie wyraża na pewno Grazie ħafna sur la massur il-rapporti għaw eh, jisħaqlu eh, appoċ minna ħatana u punti għal ixtaqt nsemmi nitkelmu dwar eh, ostakli vari għawnek għalix em su uniku li għadna ma temmejniex pala proċess em diversi realtajt fiskali f'stati membri, ma nifukawx fuq differenzi, e nifukaw fuq x'nistgħu nagħmlu flimkien. Irridu nibdlu daw is-sistemi, irridu nintroduċu aktar mill-metodu komunitarju, bidla permezz investimenti mhux li nilmentaw fuq nuqqas ta' investiment hija l-idea li eh, huwa l-idea li għalija. L-grupp tiegħi u ċar ħafna fuq il kwistjoni. Aħna favur l-ekonomija reali u investimenti. Palma għal-sur Rubik investiment fl-infrastruttura ikkopri eh, trasport ukoll u dan juri ħtieġa s-sen 2020 405 biljun euro għanna budget ta' 36 biljun euro jekk din id-differenza tiġi koperta qed nitkellem fuq project bonds dan jista' jaffri soluzzjoni tajba ħafna fil-fatt. Bin danka kollegi Liberatzki, es folgt Frau Kollegin Virkunen. Grazzi l-Onorevoli Virkunen. Grazzi President. Grazzi li sur Massur. dokument tajb ħafna tiegħu dwar li LTIFs jistgħu jaqdu rwol ċentrali f'investiment, f'infrastruttura u tkabbir kif ukoll fil-finanzjament tal-SMEs Madana kollu jina nemmen li dan il-fond ta' investiment u xi ħaġa illi għandu jikkomplementa il-mod eh, ċentrali kif niksbu finanzjament. U importanti il-Parlament Ewropew illi eh, noħorġu b'regolamenti bankarji validi, obligi ulterjuri ġew imposti fuq il-banek, ma dana kollu Irdu niżguraw l-Unjoni Bankarja tkompli taħdem kif suppost. Disponibilità ta' finanzjament tal smes hija moderata 70% ta' applikazzjonijiet ta' self taw għanna 10% ta' medja fuq l-interessi. Is-settur bankarju deri taħdem tajjeb, però fl-Ewropa għet insiru destinazzjoni interessanti għall-investiment. Minħabba l-fatt li hemm investituri, persuni interessati f'innovazzjoni u anke li jpoġġu l-flus hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. Dank fa' kollegin Vilkunin. Grazzi ħafna għal-minuta inno u nofs eh, l-onaver il-juli. Grazzi President. Jiena minix uh, uh, wieħed minn dawk l ewro xettiċi illi iridu jaqirdu l-Europa tagħna. Jina hija taw fil-grupp tal-SND u aħna nemnu eh, ma' uda imma maħniex eh, ħandaħlu rasna fir-ramel u qegħdin naraw il-problemi u għalhekk liħna aħna nixtiequ nbidlu lill-Ewropa ma hemmx Ewropa b'saħħitha mingħajr investiment fuq medda ta' żmien twil aħna arafna illi hemm 5 miljun u nofs eh, zazu zazuwa li huma qiegħda. Tistaw timmaġinaw eh, li eh, persuni li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi qegħdin jitilqu bil-mijiet ta' eluf minn l-Ungerija biex ifittxu xogħol f'passijiet oħra fl-Ewropa. Nemnu aħna li Ewropa maquda tista' tkun kompetittiva fil-ekonomija globali Irridu bil-forsa nejnu lill-industrija e għanna bżon l-investiment, jina dan nemmnu, għanna bżon ekonomija b'saħħita biex aħna inneħu il-qat u ikonna soċjetà sikura. U għalek jina għet nitlobkom bil-ħerqa illi tpoġġu il-flus f'dawn l-investimenti u li dawn jintużaw fl-Europa, mux jintużaw bi spekulazzjoni barra mill-Europa u ma ninsowx l-Europa tal-Vantu ċentrali, eja ma naqsmu naqsmux l-Ewropa f'żewġ eh, gruppi ta' dawk sinjuri u dawk fqar. L-Onorevoli Judy qed jiġi mitlub li jirrispondi mistoqsija kollegi, in, kollega inti uh, tkellimt dwar il-qat fost iż-żaza u l-ħtieġa li jridu nerġgħu nindustrializzaw minn ġdid l-Ewropa. Inti taqbel illi t-turizmu huwa wieħed mill-oqsma illi għandu bżonn investiment fuq medda ta' żmien twil tiġà iddiskutejna din il-kustjoni u il-kollegi nixtieqhom jisimgħuha din hawnhekk maħniex qed nitkellmu biżejjed dwar it-turizmu u il-problema tal-qat fost iż-żaza speċjalment fil-nofsinhar tal-Ewropa. Iva, il-mistoqsija tiegħek kienet perfetta jgħid il-kellim il-kol nafu li it-turizmu għandu bżonn investiment fuq medda ta' żmien twil jista' jgħin li l smi sanka fuq medda ta' żmien twil fil-settur eh, tas servizzi jista' jipprovdi xogħol għal miljuni u barra minn hekk Fil-kompetizzjoni globali ta' turizmu l-Europa waqet lura għax ma' hemmx investimenti bizzejed dan huwa kritiċiżmu anka għal pjan ta' Juncker għax huwa ma nkludix it-turizmu fil-pjan tiegħu. Grazzi l-Sur Juli Naddu issa għal l-onorevoli Dan Xila. Grazie President. Biex nibqaw kompetittivi fid-dinja dejjem aktar globalizzata l-Unjoni Ewropea għandha bżonn miżuri li assikuraw li li finanzjar fuq medda ta' żmien twil tal-ekonomija reali u l-użu tal-cash um, flows fis-suq ikunu disponibli fl-Europa għanna rizervi ta' liquidità li mhumiex qegħdin jintużaw għall-investimenti fuq medda ta' żmien twil minħabba nuqqasa fiduċja minnaħa tal-investitura. L-investituri l-isfida kbira hija li ikonna dawn il-proġetti attrajenti u biex namlu dan l-Unjoni Ewropea eh, tiħu anka naqra riskju biex tinkoraġġixxi l-investituri li huma jnidu dawn investimenti fil-infrastruttura, fil trasport fil-komunikazzjoni, fl-enerġija u fl-edukazzjoni. U tbidel dawn fassi um, u titoli U hemm ukoll il-ħarsien tal-ambjent, eh, jekk ikonna aktar investimenti konna aktar prosperità fl-Ewropa, aktar postijiet tax-xogħol u minnaħa l-oħra nixtieq nifraħ lill kummissjoni għal proposta tagħhom fir-rigward tal-qafas tal- qafas tras-konfinali għall investiment fuq medda ta' żmien twil Għaxa kandu jkun f'Ewropa minn frontieri jrid ikun hemm dan is-su għal dawn il-proġetti li benefikaw lill-ċittadini Ewropej fuq livell transkonfinali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sra Issa għamilu u nofs l-Sur Bisnina Dajċili nixqina wkoll nilqa' din l-inizjattiva din il-dan il-pjan ta' investiment tal-medda twila dan il-pjan għal-investiment alternattiv huwa tas-sew tajjeb għal-finanzjament tal-Ewropa għal-Assad Kabir, differenza mill-pjan ta' pjan Juncker li huwa kontroċikliku u ma jagħmilx dastant sens għal dastant dan investiment li wassal f'investiment reali, fl-ekonomija reali, jinkludi anke bilanċ u iffukar mill-lat tal-fornitura biex dan ikun iktar effettiv l-iktar element importanti huma l-SMEs. U fuq dan il-punt jgħu nikkonsidraw mill-aktar possibbli l-facilitar ta' dan il-possibilitajiet ta' finanzjament u nagħtu konsiderazzjoni anke għall lokazzjoni tal-portafoll ta' dan it-tip ta' possibilitajiet ta' investiment mhux biss bl fuq l-ambitu tal-SMEs iżda anki lejn fatturi ġeografiċi neutralità tal l-istrutturi tal investiment, grazzi. Grazzi l-Sinjura Kajli, l-Onorevoli Baye għal-minuta. Grazzi, Sur President, grazzi tal-rapport tijak l-sur la massur dawn il-fondi ta' investiment jħol u għafa ġdijt li permettu investiment fl-ekonomija reali li wasta l-iktar skabbir ma dan kollu aħna Natu importanti l-investiment pubbliku fi ġidu kontrol l-deflazzjoni għaliex l-investiment pubbliku m'għandix biskun garanzija għal teħid ta' riskju fis-settur privat. Kodiċ ta' kondotta u importanti rridu nevitaw spekulazzjoni U um, s-swiq tal-kapitali bla kontrol, għanna bżon definizjoni ċar infrastruttura meħtieġa. Irid ikun hemm investiment produttiv u mhux għal dak non produttiv pal suq tal- um, tal-proprjetà illi diġà hemm biżejjed investiment u u l ħolqien ta' bubbles illi huwa testew perikolus irridu niġġieldu anke investiment lejn tax havens. Grazzi kollegi. L-Onorevoli Gualtieri ma jidirx li għat għawnek fis-sala, dastant nistaw naddu forsi minn l-ewwel għal-proċedura catch tiegħi. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali il-biraħ flaxija adotta rapport